sassjaw fit-tlieta sa tmien jew mid-disa sa nofsilej l agenda hija publikata u tinsab fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Din seduta maluqa. Grazzi.